hija s-sirija tal-Viċi President tal-Komissjoni Ewropea u rappreżentant Oli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u l-politika sekurtà fis-sitwazzjoni dwar is-sitwazzjoni Venezuela. Il-klim ta' introduzzjoni fil-fatt eh, issa nixtieq ninsel kummissar. The new coming President, membri l-aħbar li ħireċ hija waħda li tħassibna aħna bħazbin dwar il-taqlib li hemm u l-ġidenti vjolenti serji li kienu għaddejjin daw l-aħħar ġimgħat. Sorsi uffiċjali referu għal almenu 13 il-ruħ mejta u mijiet ta' persuni. Midruba, il-rappresentant li Katrin Ashton diġa ħarġet żewġ tqarrijiet fejn kienet ċara ferm. Aħna nirrifitaw kull tip ta' qatt ta' violenza u intolleranza minnaħat kollha. Nanota li l-qorti ta' drittijiet Ewropej Amerikani, ah, eh, drittijiet ta' Amerikani, ta' l-qorti qalet li da' kienem aġenti ta' sekurta li kienu qegħdin jagħmlu atti li huma kontra l-liġi fuq ċittadini u kien hemm ukoll attakki li rapportaw ġnus maquda fuq eh, naħa ta' gruppi armati fuq ċittadini. Dan irtiqaf mill-aktar fis huwa eh, fidejn l-autoritajt pubbliċi li jżommu ordni pubblika u aħna nżommu f'maħna illi Eh, dak li qal il-Sur Manduras meta għal li mhux se jkun hemm toleranza ta' violenza anke minaħa tal-qawwiet ta' sekurta u nittamaw illi iżhom kermtu l-intoleranza politika u l-użu ta' tqarrijiet pubbliċi li maqdru minnaħa jew oħra jistgħu biss iżidu mat tenzjoni ma' diskors politiku u għassal biex jifret is-soċjetà. L-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina u l-Karibew għandhom subija konġunta strateġika fejn il-pajjiżi tal-Karibew u l-Amerika Latina hija l-interlokutur mal-Unjoni ehm, Ewropea. Fl-2012 l-Unjoni Ewropea u l-Venezuela flimkien ma' pajjiżi oħra fil-reġun reġgħu saħqu l-impenn tagħhom biex ikomplu jisħu fuq il-diversità tal drittijiet tal-bniedem aħna mħazbin dwar iż-żamba ta' studenti fuq ukoll mexxejja politika inkluż Leopoldo Lopez, il-mexxej tal-Partit Demokratiku Soċjali eh, li qed jinżabbu taħt arrest. Il-qdiet ta' soċjetà indikaw illi dawn maraw ebda provi illi sostanzjaw eh, li juru jippruvaw dawn il-akkużi Aħna nitolbu li dritti tal-midem biex l autoritajt relevanti jaraw li l-akkużi li jinsiru kontra dawk li huma miżmuma huma maħarġa u mistarġa sabiex ikun hemm il-rilax tagħhom jekk ikun xira. Aħna dejjem rappresentajna il-libertà ta' espressjoni u dritt ta' libertà ta' espressjoni, dritt ta' dritt li eh, li t-protesta u li t-inġabbar barra. U ġimatajn ilu l-studenti diġa kienu ħarġu protesta biex jġildu kontra il-kriminalità u li jem fil-universitajiet. Kienem u kol protesti kontra infrazzjoni u id-nuqqas ta' ċertu prodotti bażiċi. Iżda u kol ħafna nisoħrajn li għedin i protesta f'Karakas ħadd m'għandu jiġi arrestat tal-li jeżerċita dritt tiegħu għall-libertà ta' espressjoni u protesti. E, min e, għanna mżon nħallu l-professjonisti jeżerċitaw professjoni tagħhom b'libertà. Kien hemm e, atti ta' ċensura wkoll. Twitter pereżempju rapportaw aċċess li għacċessa għal ritratti ġie mblukkat fil-Venezuela aħbarijiet barranin u l-stazzjonijiet tal-aħbarijiet dawn neħew għandhom ikun hemm libertà ta' espressjoni fil-medja. Il-Venezuela tħabat uġġem ħafna sfidi ma' problemi ekonomiċi, il-rata ta' inflazzjoni ta' 56% uffiċjalment u livelli li ma' bħalhom ta' reati kriminalità u insikurta. Fidejn il-Venezuela sa li jaraw kif solvu għadin il-qafas għal dialogu komprensiv blan illi solvu dawn il-kustjonijiet għanna naqblu dwaru flimkien mal-oppożizzjoni. Meta il-President Nikola Maduro kien ħa post bħala President ħal kariga u fetaħ il-diskors tiegħu billi qal li qal kien ħaj eh, Gvern l Venezuela kollha u qal li jurid eh, jara kif jagħmel kiex jibni stazzjoni inklusiva l kulħadd u rikonoxxa il nofs il-votanti eh, votaw għal oppożizzjoni u dawn għandhom jingħataw leħen dibattitu pubbliku. Il-Venezuelani kollha għandhom id-dritt illi jiddeċidu kif jiġi ġestit il-pajjiż tagħhom. Aħna nitolbu l-gvern illi jippruvaw joqtu il- partit kollha tas soċjetà ta' Venezuela u aħna nappoġġaw sejħa għal eh, opinjoni pubblika illi eh, tiġi mħarsa. Grazzi tassew. Issu Sala Franca. Grazzi, il-biraħ eh, kena dibattitu fuq dak li sar fl-Ukrajna u tafu li għawek f'din il-Kamra għaw ħafna li appoġġaw l-Ukranja. Il-Venezuela diħla fi spirali ta' violenza li tħassibna ħafna wara ħafna snin ta' politika ta' konfrontazzjoni. Inti ġa semmejt iċ-ċifri, indiċi ta' kull sena eh, ta' 20.000 li jinqatlu kull sema politika ta' skambju li waslet tal inflazzjoni kbira eh, li tista' twassal sa' 100% din sena u nuqqas ta' um, ikel f'post fejem daw il-risorsi kollha. Jiġifieri um, ehm, is-sitwazzjoni eh, eh, ta' dritti tal sejra sejra eh, għallar li ħafna drabi kena nagħmlu ferenza li rajna li kien hemm uh, studenti li ġew maqtulin li infitriqat u rajna l-mewt ta' Hennessis Carmona wieħed mill-mexxejja tal oppozizjoni jidħol fil-ħabs u u Marija Kurina Maċċat li ġiet attakkata fil-Parlamentu Rusales ukoll. U rajna eh, mezzi ta' xandir qed jingħalqu eh, u ċerta eh, gazzetti kellhom jalqum inħabba li m'għandhomx karta u anke l-istazzjoni tar-radju wkoll u tat-televiżjoni li kellhom jalqu. Venezuela bħalissa president li zejjer lura mhux qed mhix il-qudiem mhux hija ħaġa li eh, Mario Vargas li l premju Nobel għadu kem għal. U dawn huma affarijiet li eh, Oscar Arias u kol president, ex-president ta' Costa Rica għal u kol li sejra l-ura. Il-kuraċ ċiviku tal-Ukrajina hija ħaġa li aħna eh, tkellimna sew fuq u għan l-istess dwar Venezuela. Jena rajt uh, artiklu ta' teologu prestigjus li hemm il-kuraġġ tal-kelma, il-kuraġġ tal-azzjoni, kuraġġ għal dak li wieħed jemmen fih u kuraġġ ukoll għall-opinjoni tal-sib u tal-veru daw l-istudenti li qegħdin jidimostraw daw l-politiċi li qegħdin jkunu fitraqat biex jitolbu li jkun hemm Venezuela ħjar u dawn il-ġurnalisti wkoll għandhom dat tip ta' koraġġ. Dan huma nies li jipprattikaw dak li li qal Oswaldo Pajja eh, li kien premju Sahara fej hemm bżonn eh, dialogu minar eh, mibeda imma maqqas li permettu li l-biża jiddominhom. Grazzi ħafna President. Thank you very much, Mr. Salafranca. And just now... Grazzi, mela, nishtiqna di l kelma sur Garcia. Si, eh, grazzjas. Grazie Afna, President. Bla dubju, palma għalu kelli ma qabli Venezuela. Dieħla f'dan il-moment f'periodu ta' nuqs ta' ċertezza, violenza, konfrontazzjoni. Eh, li għadhom ma waslux livell kroniku ma verament imħet ħażbuna kienem demonstrazzjoniet paċifika eh, nħabba Eh, li memx eh, affarijiet bażiċi u dan kien hemm eh, repressjoni mill-forzi tal-ordni tal-gvern li kien waslu għal ħafna mejtin u ħafna midruba u nies li ġew mibaw tal-ħabs. Dena twassanna twassal l-kamra biex ma tiqpax indifferenti meta naraw dat tip ta', ta, ta azzjoni fuq popolazzjoni eh, paċifika li trid laħjar aħjar għal pajza. Dan huwa pajjiż li għandu ħafna risorsi, għandu risorsi ta', ta zejt eh, u jgħin għal l izvilup imma li jiġri huwa li l-gvern jagħti dan iż-żejt lil pajjiżi li huma ħbieb li huma b'xi mod ieħor eh, il-gwardjani tas-sigurtà tagħhom għanna familji li li rridu li aħna nitkelmu għal dawk eh, maħbubin tagħhom u ndifenduhom hawnhekk f'din il-kamra. Għandna nżommu f'moħħna li eh, eh, huma aħna ma tantx li nistgħu nagħmlu ma dak li nistgħu nagħmlu għandna bħala demokratiċi nagħmlu li nistgħu minn hawnhekk għal volja hemm ftit li nista' nagħmlu. Hemm nuqqas eh, hemm xi elf kuban eh, meċim Ramiro Valdez li qegħdin eh, li waslu għal nuqqas ta' stabilità f'dak il-pajjiż nala, President, il venezuela ni għandhom ikunu jafu li għanna għedin maħħom biex il-Venezuela tkun aħjar, t iżjed stabli u iżjed pacifika. Grazzi. Thank you very much. Uh, I would like to ask speakers to... Grazzi jek jġobkom zaman għal ħana għal-katalikom. Is-sinjora Weber, 10 minuti. Ir-raġuni illa li xaħna bdejna dak li huwa l-ikbar protesta fil-Venezuela sempliċi. Nuqqas ta' libertà, nuqqas ta' kapaċità minħat tal-gvern u interessi li ħares ċittadini u nuqqas ta' ikel bażiku. Minn flok li qed jattika strateġijiet tan-nies. Il-gvern jitaxxita li jirritalja u dan wassal 13 ruħ mejta fuq minn 70 midruba u mijiet miżmuma taħt arrest aħna bħala l-alden nikondannaw eh, bil-qawwa dawn it-tip ta' attività violenza li waswa tant batija u aħna mħasba dwar istrateġija tal-gvern illi jarawx qed jiġri fil-verità u minn flok eh, li provajnu situazzjoni jibgħatu nies il-ħabs inklu studenti u ġurnalisti. Issa huwa l-ħin iż-żmien wasal iż-żmien li dawn eh, jirfaw responsabilità tal-żbalji kbar tagħhom u jaġixxu kif suppost u li toqgħod tgħid illi kulħadd huwa huwa ħatih li fuwa ma taħdimx, lekin nistaqsi protestaw. Netamaw li l-oppozizjoni u l-gvern ikunu jistaw jirġaw jaddu għal dialogu paċifiku. Għattajja interess tal-poplu taħħom bħala rapporter ta' media ta' dan il-parlament jina u kolem ħazba dwar rapporti fuq il-ċensura tal-medja fuq l-internet kif ukoll aċċess limitat tal-blogs u netwerk soċjali. Skont il- Press Workers Union il-fuq minn 60 persuna jħadbu fil-medja sfaw vittmi ta' ta' reati u atti ta' violenza mill formazzjoni armati uh, u protestaturi oħrajn. Importanti li gvern waqqaf illi dawn il-prassi jisiru u investiga u jagħmel sanzjonijiet. Jina nfakkar il-President Maduro u l-Gvern tiegħu li biex ikollok jitikollok ikollok media li taħdem sew u oppożizzjoni tajba fundamentali demokratika hija essenzjali jekk inti ħadd issejjaħ demokratiku bħala gvern. Grazzi sew. Is-Sur Tavares minn użaw nofs. Grazzi sew, President inti tkun parti mill-familja politika ma jfissirx li inti tappoġġa l autoritarianizmu il-populizmu jew il-demagogika. Jiena nixtieq infakkar il-PP dwar dan għaliex aħna meta jkollna diskussjonijiet fuq il-vjolenza fil-Messiku u l-PP ma jgħidu xejn. U meta nitkellmu dwar til tal-trade unionists fil-Kolombja ħadd ma jgħid xejn, il-PP ma jgħidu xejn, da minħabba li huma valuti permezz tal-IPP u l-istess, meta l-istess tiġri fil-Venezuela l PP bdew jisemmu dwar se konna votazzjoni rezoluzzjoni l PP jum jiġdu l jom biz interessi taħħom stess. Imma ta' naqra l-emendi mill-familja politika tiegħi stess minnaħa tal-xelluk li jgħid il-protesti fil-Venezuela u ma' wkoll finanzjati minn imperializmu Amerikan. Daw bis-serjetà, aħna għandna qegħdu ħanna fuq dak il-livell qed ngħidu affarijiet fuq Venezuela illi li qed ngħidu fuq qed jgħidu l-gvernijiet tal-Berma fuq l-oppożizzjoni tagħhom. Memx ma tittejx bil-familja politika tiegħek imma aħna rridu naraw illi l-Parlament Ewropew jaddotta l pożizzjoni fuq ġittijiet tal-bniedem. Il-Parlament jrid ikun koerenti fuq ġittijiet tal-bniedem, u tinfakkarkom hawnhekk illi l-Ungerija, l-Bulgarija, unek din fostna, jirridu naraw il-ġittijiet tal-bniedem jaddu għal kulħadd għal Venezuela u koll. Rridu naraw li sem sikurta għal nisa Venezuela kollha. Għanna rridu nantu għom id-dritt li protestaw li organizzaw għaqdiet paċifiċi fil-Venezuela u naraw illi dan ikun mill-partijiet kollha u aħna irridu inħaħu il-faqar u irridu nejnu dawk il-persuni illi qed jiġildu kontra il ta' demokrazija. Sortano kien ovvjament qatt ma kont kien jaġobni wis eh, Chavez jew issa l-proteġe tiegħu dak li qisu għandu xaħta ta' madura, imma l-riżoluzzjoni fuq il- din il-biċċa tax-xogħol m'għandix taqsab l diżastri ekonomiċi. La aħna hawnhekk qed titkellmu dwar id fundamentali ta' persuni li protestaw kontra il-gvern tagħhom stess mingħajr il-biża ta' violenza jew oppressjoni li bikunu jistgħu jgħidu dawk li jaħsbu u jiena nikkondanna il- il-dawn il-qawwit illi qegħdin jagħmlu atti ta' violenzi kontra l-qed protesta u jiena tassew eh, nibgħat il-kondoljanzi familja ta' dawk illi jisfaw mejta. Jekk aħna huma ħajqogħdu jċensuraw il-medja dan ħajwassal għal ħsara kbira għal għal eh, kredenzjali ta' madura. Il-situazzjoni hija prekarja, ndarata għolja ħafna ta' reati, jissa għandek il-milixa eh, li għal mill-gvern fejn qed jippruvaw joħon u Lopez u demonstraturi, pereżempju għandek il-roadblocks ukoll li qegħdin eh, ibnu, eh, dan jista' wasal kollu għal anki gwerra ċivili fil-pajjiż. Sur Maduro, il-President Maduro li qed ġipruħu bħal mentor tiegħu Castro fi Kuba irrit jeħles il- l-oppozizjoni li qed jizom taħt arrest, studenti, ġurnalisti u l-oppozizjoni biex jaraw illi min qed jaġġixxi f'ismu u jitneħew l-armi mill-aktar fejs irridu jgarantixxu li iktar li ħna jinsemgħu f'soċjetà pluralistika billi jerfaw ir-restrizzjonijiet fil-medja u jekk nistgħu ngħinu kif nagħmlu kif nagħmlu kif nistgħu sabiex naraw illi daw dan iseħħ. Grazzi l-Onorevoli Ġuba. Grazzi tassew. Din jessa ħaġa li aħna rajna fil-2002 bl-istess lingwaċ il-kolp li bġi pjanat minnaħa tal-fasċisti u il-rappresentanti demokratiċi tal-Stati Uniti minħabba l-finanzi tagħhom minn taħt. Aħna rajna ħafna dokumentarji simili huma importanti, interessanti, disabilitazzjoni u til bla diskriminazzjoni għaliex il oppożizzjoni Atlet nies bl-istess mod fl-2002. Inti minn xalfej tkun xie eh, ġenju biex tkun tinduna illi limi sempliciment il-Venezuela l-end interessi għawnek miex kustjoni ta' libertà tal-Venezuela din eh, tixwix għal-violenza ma jistax jisib ebda ordni u liġi kostituzzjonali. Il-problema dalek il-Parlament tal-Venezuela huwa li il-triq lejn izvilu progressiv illi qabdet il-Venezuela hija waħda illi marret kontra l-interessi ta' kumpaniji kbar multinazzjonali kien hemm tentattiv għal korp ta' stat li eh, ġi eh, sponsorjat mill-lemin. Grazzi Surodi. Grazzi President l-ewwel titklim tiegħi jkun illi inti tibat eh, il-ringrazzjamenti tagħna li rappreżentant għal dan ix-xogħol eh, il-klim li għaddu kif intqal. Il-Venezuela għandna kultura sabiħa ferm, il-pajjiż jisħolu ħafna iktar minn dak li għaddej minnu bħalissa. Aħna rajna il- forzi armati u ta' sikurta illi kienu qegħdin jiġġieldu Eh, kienu għedin jarġiċu minnar u jamlu li jridu minar ma jġu kastigati, persuni għet jġu maqtula, torturati, mid-duruba, minnajr ma dawn eh, minn għet jamillom u jtaqom daw u għet jitressaq u minn ġustizja. Il-liberta ma t-ġiċi minnar sekurta. U sekurta minnar liberta hija dittatorjat. Il-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi tal-Amerika Latina u l-Karibew iddeċidew li firmaw pajjiż eh, f'sejjim għal mercosur li Venezuela tamel parti minnu issa għandna summit ta' Brażil. Il-Vista Venezuela veru ma' pajjiż kbir, għanna interessi komuni, iżda nixtiequ li jkun hemm ta' u stabilta' f'dak ir-Repubblika. Signora Ħamex, minuta. Il-vjolenza kontra eh, min qed protesta Eh, diġa wasal għal 50 ruħ li sfaw mejta. Mijiet ta' persuni sfaw madruba, studenti, t soċjetà ċivili, ġurnalisti, dawn qegħdin jilmentaw fuħabba l-inflazzjoni, r-rejati, nuqqas ta' ikel, korruzzjoni. Iridu jkunu jistaw jinġabru biex jiprotestaw Toro toroq din hija danu dritt tagħhom. Ma minn flok illi għandhom jgħidu li eh, didja konfoffa u li għandhom jizaw l-armi kontrijom. Il-gvern għandu jkun inklusiv, irrit jirreferi għal eh, kull parti, kull settur, kull saf tas soċjetà ta' Venezuela. Irrit jara kif għajna l-armi minn dawn il-gruppi biex ikun hemm il-medja ħilsa wkoll, ma jkunx hemm iċ-ċensura, libertà ta' espressjoni. Aħna rridu naraw illi aħna nistgħu nerġgħu lura għal stabilità. Jekk il-President jixtieq jilħaq ovvjament il-stennijiet u xewqat tal-nies tiegħu stess. Mela, is-sur kuntis għax is-sur mhux qed President, eżis kollegi, aħna kol nafu x'ġara fil-Venezuela, milux, mux għax aħna konna informati mill-medja għaliex eh, dawn resqu reati bina tal-oppozizjoni. Le, aħna rajna ritratti ta' violenza, illi ġi publikat fil-stampa u dawn huma ritratti illi ġew mill-Karakas. Iżda dak li għanna naraw li għaddej fil-Venezuela fil-verità huwa li kienem e, e, e, kienem illustrazzjoni falsa ta' x'qed jiġri fil-verità. Nis jistennew livell ta' ixin tajjeb sura ta' nies imma fil-verità il-libertà ta' espressjoni hija aħjar minn xi pajjiżi hemm elezzjonijiet fuq kull livell. L-oppożizzjoni ma jistix taċċetta eh, nies qegħdin jiġildu man tfal ta' familji li fil-fatt għandhom kul tajjeb ħafna. Il-poplu għalhekk huwa diviż ħafna. Il-politika imperialista ma tistax titkompla. Aħna qegħdin solidarità man-nies ta' Venezuela li jridu jiddeċidu d-destin tagħhom. Għandek blue card, taċċetta? Huwa minnu jew le li hemm ħafna violenza f'Karakas u li dan qed jiġi appoġġjat mill-gvern ta' Madura so qed iħeġġiġew manzi li jkun hemm din il atti ta' violenza kontra n-nies. Nirreveli kuntis f'dejk. Ejna sa diġa tajtkom it-tweġiba, jien mill-violenza, ma marx minn fejġej inti, imma Forsi inti qed titkellem mill-esperjenza taf xieġri fil-medja tal-massa. Iva għan violenza minn nis li qed imutu hemm tensjoni fit-toroq imma in-nies qegħdin jaraw esattament un responsabbli għal dawn imwiet min responsabli għal dawn il-violenza li ma triq abdet din il-violenza u kif għana nirġiċu għalija li ġdin dan huwa pajjiż demokratiku li qed ikun suġġett għal attakki illi anki minn kej għalfat li kiseb ċertu affarijiet pereżempju għandhom eżejt qed jiġi sfruttat u il-Parlament Ewropew għandha toppoġġa pajjiż sovran li qed jisprova jisib mod biex ikun autonomu. Grazzi, is-Sur Matodrove. President, Meta l-Venezuela dbati jamlu l-istess il-gżer tal-Kanarja, njena tassew nikondanna il-mwiet ta' dawn il-nis innoċenti. U jiena u koll jidispeċini fuq il-mewta ta' Oswald Harando. Jien aħna fl-Europa ħazbin ferm dwar x'qed jiġri fil-Venezuela. Nisa Venezuela tgħix fil-paċi u slim mingħajr violenza u mingħajr teddit. U għandhom id-dritt għal dan għandhom id-dritt illi jiġi ikel bażiku u li jiexbxu fit-toroq mingħajr ma jibżaw li ser jitqatlu u ser jinqatlu u li ma jitfawx il-ħabs għalli qegħdin jipprotestaw u għandhom ikun hemm garanzija ta' dan il-ġittijiet li huma marfa rikonoxxuti konstituzzjonalment u ma jistgħux jikkastigawhom hekk kif qed ta' qegħdin jagħmlu meta seħdan l-Unjoni Ewropea ma tistax u m'għandix tal għajnej għal dan il-Venezuela, nisa Venezuela jittendew jipretendu l-għajnuna tagħna u aħna rritula. Thank you very much. Grazzi ħafna, signori. Issa għadna kem dejna l-proċedura kaċ tiegħi għandi ħafna ħafna ma li jixtiequ jitkellmu għalhekk nitlokkom il-kol sabiex iżommu mal-ħin li tukom sabiex titkellmu. Nibdew bis-sur Kalam għan minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Ippermetti li jena nejt illi vera nappoġġa u għet nifem l-20 ta' nis li tilfu ħajjithom, ħafna minnhom kienu torturati. U jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi lan u l-ħolma tal-Venezuela m'għandniex ninsewa minħabba dak li tiġri fl-Ukrajna, daw il-protesti illi kienu qed jiġru fil-Venezuela kienu minħabba illi kien hemm ħafna korruzzjoni fil-pajjiż, dittatorjat ħafna nuqqasijiet ukoll u kif ukoll limitazzjoni restrizzjoni fil-ħelsin tal-espressjoni jiena naħseb li l-gvern tas Sur Maduro irid jieħu ir-responsabilità, jassumi r-responsabilità tal-azzjoni tiegħu. Iva, ħna nafu illi jridu jinħelsu il-priġunieri illi qegħdin hemmhekk inġustament u jippermetti li jkun hemm il ħelsin tal-espressjoni u tal-mezzi tax-xandir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, li permettin li qabel xin sellem l-ċittadini mill-Venezuela li qegħdin hawnhekk u nsellmilhom mill hawnhekk. Fimni meta ngħid li huma għaw ħafna hawnhekk li qegħdin li dak li qed jiġri fil-Venezuela. Fortunatament Venezuela qed jgħix sitwazzjoni drammatika kwan nasal biex najt emerġenza internazjonali. Il-gvern ta' ċavista Madur għed wassal għal din sitwazzjoni fejn jikkastiga l-poplu tiegħu ma jippermettix l-libertà tal-espressjoni u ta' dawk il-ċittadini u l-mezzi tax-xandi li jikkritikaw il-gvern. U l ħaġa gravi dan il-gvern li huwa suppost eh, eh, rivoluzjonarju Bolivrani Bolivran joqtol il-poplu tiegħu maduru responsabli ta' da kollu. U l-Parlament irid jikondenna jikkondenna il-gvern ta' Maduro għal traġedi u jappoġġa il-poplu eh, tal-Venezuela li jrid demokrazija u libertà għal pajjiżu. Grazzi. Grazzi ħafna, issa jmiss l signora Bilbao Barantika. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, President. Situazzjoni tal-Venezuela hija ħaġa gravi. Qed wassal għal-mewt eh, għal-mwiet li aħna nikkondannaw. Il-gvern qed jorganizza operazzjonijiet ħorox eh, kontra l-poplu, kontra l-miżita xandir li għandhom jiqfu. Pajjiż li huwa politikament polarizzat għandu bżonn min jagħmel ta' medjatur. U jkun hemm li mhux biss jitkellmu inqas eh, forma ħarxa, imma li jsibu eh, mezz biex joħorġu forma demokratika u paċifikament mis-sitwazzjoni hemm. Eh, l-Unjoni Ewropea podrija għaselestu barra jira l-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u japplika l-Karta Demokratika Interamerikani u l-Ewropa tista' tkun involuta wkoll biex ma tabbandunax is-soċjetà tal-Venezuela. Situazzjoni jekk ħadd ma jkun rimedju ħajkun hemm eh, konfrontazzjoni u kaos soċjali u ekonomiku li hija eh, teddida li ma nistgħux ma nagħmlu xejn. Just now. ħafna issa immiss l Sinjura Zaborska. you, jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissar, jiena nixtieq illi din id-diskussjoni nixbilkom l-attenzjoni illi il-President, l-ex-President Hugo Chavez kien jaħseb illi l-aħjar li tista' mxin għal qoddim li tista' tmexxihom għal qoddim kienet id-dritt tas-soċjaliżmu. U fil-fatt aħna rajna mal-mewt ta' Chavez li fil-fatt aħna xtaqna niżviluppaw u nappoġġaw l-iżvilupp ta' dal-pajjiż illum il-ġurnata fil-Venezuela qed naraw li għandna sitwazzjoni diffiċli ħafna fis-soċjetà u fil-pajis in ġenerali. Il-ħelsien tal-espressjoni, il-ħelsien tal-mezzi tax-xandi ejja mpoġġija taħt pressjoni u taħt restrizzjoni. Grazzi ħafna sur stier. duże vrijeme jaku eroziju građanskih sloboda demokratskih institucija. Is-sitwazzjoni fil-Venezuela hija waħda illi verament turina bitċar kif jistaw jitfarku u jisfaw fix l autoritajiet demokratiċi memx dialogu politiku bizzejiet u hemm violenza qawwija kontra l-istudenti li għax ħaġa li għahna zgur ma jistax niċċettawha, u apparti minn hekk qegħdin u koll illi dawk li qegħdin jopponu it-tmexxija tal-gvern qegħdin jinqaflu l-ħabs. Jiena naħseb li il tmexxija ta' Sur Maduro mhijiex sewwa u laqasu hu muja eh, mhuwa qed tirrispetta il-drittijiet paċifiċi u rrid rispetta l-ewwel qabel kollox iċ-ċittadin minħabba li huma għandhom bżonn il-paċi u din hija x-xewqa tagħhom. Aħna qegħdin magħkom fl-ispirtu eh, eżis nis tal-Venezuela. Iva, xena sabiħa xanata, insomma, nistaw nejdu jisareċ ta' f'dan il-parlament, din naraw illi emmin ijat jinsew ġara fil-Kolombja u għedin jifirħu mal-Venezuela u mal-Stati Uniti l-partit tal-lemin sabiex ifalli dan il-pajis kollha kemmu minħabba li mmettu xaves, xaves kienħa is-seta aħna fil-fatt konna bdejna naraw li l-influenza u permezz tal-politika ta' storita kif konna din namlu għawek minħabba li aħna rajna illi il-kondizjoni tal-ħajja tiebu minħabba ċertu miżuri illi kienu implementati, minħabba li kienu esperati bis-seklu 21 jina nixtieq natikom dan il-messaġġ ejja ma noqogħdux nipposponu nitfgħu l-affarijiet fuq ħaddieħor jiena naħseb illi Din hija xi ħaġa illi tista' ssir ukoll. Naturalment, in-nies huma dawk li jiddeċidu jekk kienx sirx revelazzjoni, in-nies huma dawk li jiddeċidu jekk ikunx hemm bidla, jekk ikunx hemm bidla fl-ekonomija u anka jekk ikun hemm public ownership demokratika u illi jkun hemm ukoll iżviluppi fis settur finanzjarju u mal-poplu jiddeċidi. Grazzi ħafna s-sandek mistoqsija minnaħat s-sur tavarix taċċetta. Fil-qosor jek jirba, zon fil-qosor. Iva, Paul, inti taf li jena naqbel miak fuq ħafna affarijiet, tista' inti għadek kemm qed klim verament sagri. Inti tkellimt fuq repressjoni politika taħseb illi din l-pressjoni u repressjoni politika hija ġustifikata jew kien ti taqbel miegħi illi repressjoni politika dejjem iridu niġġieldu kontrija fl-interess tal-ħarsien ta' drittijiet ta' ċittadini. Jekk jogħġbok, tista' twieġeb iva, jiena ma naħsibx illi dawn il-movimenti tar-reazzjonijiet kontra il-rivoluzzjon fil-fat jistow jintfew jisfaw fi xejjina naħseb li dan mhux dak li qed jiġri fil-Venezuela, il-violenza ġejja minn dawk li jixaqilbu iktar lejn il-partiti tal-lemin. Jekk tħarsu lejn dawk li kienu jipparteċipaw fil-protesti tistaw taraw li kienu l-istudenti sinjuri iktar popolazzjoni ta' skala daqsxejn iktar olja, però jiena naħseb illi eh, memx għalfejn li aħna nwaqfu d-demokrazija u nitfaw l-ura eh, l-proċess kif bessibu jimxie xortu għada. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, is-sitwazzjoni fil-Venezuela għadha turina illi dittatorijat ma jistax idum jirrenja. Aħna rajna illi fil-fatt iċ-ċittadini edin ibatu kien hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dawn mhumiex sinjali ta' pajjiż illi jgħat miexi fit-triq tal-prosperità. Jina naħseb li dan kollu qiegħed jinbidel per minħabba eh, li mhux qed jaraw alternattiva oħra bħalissa din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u diffiċli li żomm il-paċi f'dan il-pajjiż. Jiena naħseb li dawk li qegħdin huma responsabbli għal din il-vjolenza għandhom ikunu kastigati u l-iżvilupp għandu jimxu l-qoddim, rridu nsibu mezzi ġodda, rridu konna elezzjoni demokratiċi ġodda, ma nqodux nilabu bl-esperimenti. Għedzi ħafna Sur jessa. Grazie Presidente. Istoj għabru. Grazie President, verament e għad e, mbellaħ bil-prokrazija li għed nisma li għadit kienem elezzjonijiet fil-Venezuela f'kull livell Eh, lokali, reġjonali u kollha ġew eh, eh, ntrebħu mill-gvern preżenti tal-Venezuela. Dak li għandna bżonn huwa nirrispettaw forma demokratika r-riżultat e ta' dawk l-elezzjonijiet. U minflok dak li qed naraw huwa li jsibu billi joħolqu tensjoni u nuqqas ta' stabilta dak li l-voti ma tawx. Qed jippruvaw li iwaqqgħu gvern preżenti li ġi elett forma demokratika b'stat ta' dritt, b'konstituzzjoni, b'separazzjoni tal-poter u b'libertajiet kollha. Qed jippruvaw waslu għal dak li ġara Paragwaj u l-Honduras u jaslu għal situazzjoni tal-Eġittu fejem dittatura. Dak li qed jippruvaw jevitaw id-dialogu, dak li qed jipprova jagħmel il-gvern preżenti, eh, qegħdin qed jakkużaw lill-gvern preżenti Mercosur l-ebda organizzazzjoni oħra eh, fil-Amerika tisfel ma qed jokkużaw dik il-maniera. Jelan, for one minute. Grazie ħafna s-sur Bilan għal-minuta. Grazzi ħafna, Sir President. Aħna l-kol kemm aħna din insaqsu l-istess mistoqsija. Ġifiri jekk Karakas ixħat iżviluppa issa f'Kiev ieħor f'sitwazzjoni oħra bħalma kellna f'Kiev, ġifiri l-protesti illi konna qegħdin naraw issa qegħdin waslu għal ħafna violenza u ħafna t-ixrit tad-dem. Qegħdin jintużaw l-armi, jiena nixtieq issa ngħid illi verament nixtieq nappoġġa lil dawk li qegħdin jipprotesta u nixtieq nappella l gvern sabiex jieqaf juża l-vjolenza kontra ċittadini tiegħu stess. Jiena naħseb illi irrid dejjem ikun rispettat id-dritt tal-ħelsin tal-espressjoni u ħelsin tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir. Il-gvern irrid iħares liċ-ċittadini tiegħu issa dan irrid jagħmlu b'mezzi paċifiċi, ġifieri jiena nappoġġa dialogu kostruttiv mal-oppożizzjoni u li aħna dejjem nirrispettaw l-iktar ħtiġijiet bażiċi. Issa sur Kelly jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, jiena għandi tres partikolari fil-Venezuela, mħabba li hija kien emmek fil-Venezuela kien missionarju kattoliku ilu snin emmek. U nisa ngħidilkom l-nies tal-Venezuela ma nies verament ġentili u nies tħolin ħafna u l-dejjem kienu interessati fuq il-prosperità. Il-prosperità dejjem kien għanta ċavis għal ħafna snin iżda aħna rajna illi il-flus dejjem kienu fidejn numru ċkejken ħafna ta' nies li kienu senjuri. Ġifiri jiena naħseb illi minħabba illi kien ċavezzam ħafna u marriċ ċedi il-poter ma kienx hemm wisq demokrazija u jiena naħseb li meta jaslu l-elezzjonijiet li jmiss dawn rridu jkunu kontrollati mill monitoraġġ internazzjonali ħalli r-riżultat ikun wieħed ġust u kull min jieħu s-setta tal-kontroll tal-pajjiż ikun hija dejjem jippreserva il-ħelsien u l-interessi tal-foqra. Ħalli bekk naraw illi forsi nippruvaw naraw illi vera jkunu mixjin fit-triq tal-prosperità. Grazzi ħafna. Skużawni, ma tanġaqqat fadlinna ħafna ħin għadin raġuni nixtieq issa nistiden lill kummissarju xemeta sabiex jatina l-konklużjoni tiegħu għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, sabiex nikkonkludi permettu li nerġa' nfakkarkom dwar il-punti ewlenin tal-intervent illi jien għamilt. Jina naħseb illi għawek qed nitkellmu fuq uh, dan l-inkwiet li qed jiġri fil-Venezuela U aħna konna allarmati wkoll minħabba illi dawn l-istudenti kienem xie xi studenti u anke xi figuri pubbliċi fil-politika li qegħdin jinżammu f'detenzjoni tafgħu il-ħabs għal xejn Jina Jiena illi kulħadd jiżgura illi dawn il ċittadini u kull ċittadin kun jista' jeżerċita id-dritt tal ħessin tal-espressjoni. Jiena naħseb illi l-ġurnalisti għandhom ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu xogħolhom b'mod ħieles. Iċ-ċittadini għandhom ikunu f'pożizzjoni li jgħidu jaħsbu anka fuq il-mezzi ta' xandir. It-ħassib ta' ċittadini ta' Venezuela huma leġitmi u ta' sekkiħor u għadritt tagħhom leġitmu illi jiprotestaw b'mod paċifiku, jiena naħseb illi Iva għandu jitkompla dialogu kostruttiv u komprensiv ħalli din il ti għafdar darba dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjuri, jiena rċivejt mozzjoni ta' rezoluzzjoni sabiex intem dan id-dibattitu. Issa nixtieq intem dan id-dibattitu konġunt u mbagħad nivutaw dwar dan f'nofsinhar illum. Issa imis il-diskutu il-punt li jmiss sanna stqarrija minnaħa tal-Kummissarju dwar konsegwenzi tal-kondizjoniet meteoroloġiċi